na sabiex inkomplu bil-bitliet tagħna u kif ukoll mal-kelliem l ġodda ma' nies ġodda li aħna dejjem eh, nifaċċjaw. Grazzi ħafna sur kummissarju sabiex nagħlaq għaw ħames mozzjoni differenti mill-gruppi politiċi eh, mill-ħodor, mill-SND, mill-ALDE, mill-IPP, u mill-GUNGL. Id-dibattitu jingħalaq u l-votazzjoni ħasseħħada f'nofsinhar. Kollegi, is-sessjoni li jmiss ħatkun għada il-ħamis 7 ta' april mid-9 sassija u mbagħad nerġgħu nkomplu mit-tlieta sal-ħamsa la denġa diġà tinsab fuq il-website tal-Parlament nixtieq nagħlaq is-sessjoni ta' issa u nawguralkom il-lejli tajjeb. Grazzi.